ikunu jafu roadmap eżatt kif kif għandha tkun. U jkun jistgħu jifokaw anka fuqha, grazzi ħafna. Grazzi, signora Savela. Nalqu d-dibattitu hawnhekk. Issa għandna mistoqsija orali lill kummissjoni rigward l-evalwazzjoni tas-sigurtà u r-riskju fil-pjanti nukleari dawk li jsejħu stress tests. Signora Sartori. Grazie. il text sar fisem il-Kommissjoni li jiena qed immexxi ġifieri bażikament huwa frott ta' xogħol kollettiv. U fid-dawl tal-inċidenti illi saru fil-11 ta' Marzu 2011 fil-Ġappun ta' Fukushima ħabba fek Fattubru aħna ressaqna komunikazzjoni f'Ottubru dwar l-evalwazzjonijiet tar riski u s-sikurtà tal-ċentri nukleari Ewropea. Ewropej. Sabiex aħna nkunu nistaw nizraw nkejlu mill-dizastru li kellu dan il-dizastru nukleari mill-ħabba l-Fukushima il-Ġappun waqaf għal minuta silenzju biex jiftakar. Dan huwa qatt simboliku importanti dibattitu tagħna tal-lum ħabba dan. Apparti dan il-komunikat fl-2013 il-Kummissjoni se tadotta proposta għal direttiva dwar is-sikurtà nukleari illi se jtiġi mħejja skont ir-riżultati ta' dan id-dibattitu u riżoluzzjoni illi huwa mbassar għal vot f'ta' nar l-erba'. Fil-komunikat ta' 5 ottubru, aħna għedin fukaw fuq xi punti ewlenin. Il-utilità tal-proċedura ta' test ta' resistenza stress test, anki jekk huma ċertu sa' ċertu punt, dawn jistqedin hemmhekk sabiex nippruvaw intajbu s-sikurtà fl-Ewropa. U rridu nżommu qudiem għajnejna eh, wkoll il-problema ta' ħazna tal-iskart radioattiv u importanza li nħedġu li kunem kooperazzjoni fuq livell internazzjonali iktar stretta illi mhux biss ħat ispiċċa f'nuqqas ta' L-implementazzjoni tal-aħjar prassi l-importanza illi nwessaw it-tekst biex jikopru l-effetti ta' impjanti u kol uh, ah, l-introqsu mal-lajru u kol il- impjanti ta' emerġenza fejn insibu iċ-ċentru. U wkoll irridu ntejbu il-kompetenza u l-ħiliet tal-istaff u aħna irridu illi nkunu iktar tajbin f'dak li jum ntejbu il-proċeduri ta' sikurta, per eżempju, il-wol u l-indipendenza u l-mezzi tal-autoritajiet ta' regolamentazzjoni nukleari il-trasparenza ta' monitoraġġ il għal dak li huma l-informazzjoni li xaqsam mal-ċentri nukleari biex inkunu nistgħu nreġixxu għal dan il-komunikat tant importanti fil-laqgħa ta' 10 Ottubru il-koordinaturi ta' ITRE iddeċidew illi jresqu mistoqsija li l-Kummissjoni Mbagħad ħarġu proġett ta' riżoluzzjoni jew pjan ta' riżoluzzjoni sabiex indaħlu il-fema tal-Komitat Parlamentari, ovvjament mela tal-Parlament, fil-miżuri leġislattivi illi ttieħdu fil-settur ta' sikurta nutrijali u għalhekk eh, fid-daw ta' dawn il-wedit aħna rridu nitolbu l-Kummissjoni biex jiċċarawna dan il-punt li ġejjin. Il-Kummissjoni tista' tgħidilna kif ser tkejjel il-riżultati tal-stress test u kif ħaddaħħalhom fil-proposti tal-ġejjini tagħha mod partikolari fir-reviżjoni li ġejja tad-direttiva fuq is-sikurtà nukleari. Sabiex il-Kummissjoni, u sabiex peress il-Kummissjoni ħad tipproponi leġiżlazzjoni vinkolanti għal dak li huwa responsabilità ċivili f'dak li huwa ehm, nukleari. Tista' tgħidilna mela kif dawn ser jiġu proposti u meta ħajġu proposti u iġ dispozizjonijiet eh, f'ta' leġislazzjoni ħajdaħlu. Xtip ta' u kol mekanizmi ser proponi l-Kummissjoni sabiex kun tista' tejjeb il-monitor ta' sikurta b'mod partikolari l-lejun ta' finanzjament. U il-Kummissjoni wkoll għandha lan illi tadotta miżuri oħrajn biex issaħħaħ ir-regolaturi nazzjonali u l-indipendenza tagħhom u sabiex tara illi dawn ikunu eh, jimxu skont il-proċedura mod regolamentat eh, u mod autonomu e kifettom ettu fil-proposta ta' kongressi. Dank fra kollegin Satori. Grazie ħafna, Sur Satori. Il-Kummissarju Oettinger Sur President, Sinjuri, Membri Parlamentari, wara l-inċident ta' tsunami u l-terremot li wasal li għal-mewt ta' eluf ta' nies u ħsara fl-infrastruttura, anka li kien hemm mill-ħsara fil-pjanti nukleari. Wara dawn l-inċidenti aħna ħiġna bidea ta' l-istress tests. di ma kienitx b'intenzjoni li sempliċement nkunu ċerti li fl-Ewropa kollox sejjer tajjeb, aħna fil-fatt ridna ridna noqdu attenti noqdu kawti u noqdu attenti għal sigurtà il-kondizzjonijiet tas sigurtà fl-impjanti nukleari fl-istati membri. Kien hemm tliet stadji tas-sidin u anke mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali mbagħad anke fuq livell eh, Ewropew. Ġifieri jekk hemm persuna Franċiża fir-Repubblika Ċeka u b'nies minn pajjiżi oħrajn kienu parti minn tim biex huma jkunu jistgħu jispezzjonaw il-kundizzjonijiet ta' dawn l-impjanti fl-Unjoni Ewropea l-Svizzera u r-Russja wkoll kienu involuti. Ġifiri aħna anke inkludejna pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea biex bekk nkunu nistgħu nagħmlu dawn l-evalwazzjonijiet ta' sigurtà. Il-problema kienet illi dawn l-istress test ma kinux bizzejiet b'saħħithom. Ma sibniex bizzejiet appoġġ xi pajjiżi. Dawn it-testijiet se jkunu l-bażi ta' miżuri oħrajn. Aħna binna ma' regolatorji ehm, nazzjonali ġifiri ħajkonna pjanijiet eh, ta' azzjoni mal-gvernijiet u l-autoritajiet fl-istati membri biex naraw dak eh, xiextiqu jagħmlu dawn l-istress tests. ġifiri se tkun pjantazzjoni nazzjonali, miżuri li eh, bekk nkunu nistgħu nevalwaw x'sar. Aħna senejnu Anka eh, anke sa 200 miljun f'investimenti. Biex bekk il-nefqa eh, tkun tista' tiġi koperta anka għal dawn biex il-miżuri jittieħdu il-Kunsill Ewropew ġi mitlub biex jagħmel xi ħaġa li aħna lesti nagħmluha. Jiġifieri li nestendu l-direttiva tal-sigurtà nukleari. Ġifieri aħna nippreżentaw din id-direttiva lilkom biex hekk intukom il-kundizzjonijiet il-ġodda. il kundizzjonijiet il ġodda u nistaw nurrukom anka dak, dak li tallimna minn dawn l stress tests u kif għan implementawom u kif għat affetwa il-leġizlazzjoni. Nispera dan ikun bizzejiet biex anka qabel il-kampanja tal-elezzjonijiet Ewropej. Eh, jiġifieri sal-aħħar ta' din is-sena nisperaw li jkollna din id-diskussjoni fil-Parlament u jkollna maġġoranza fil-Kunsill. mija ma niddiludu xruħna. Il-kunsil mhux bil-fors se jkun lest li jestenti din id-direttiva nukleari u xi stati membri wkoll ma jixtuqx dan. Ma jixtuqx, ma jixtuqx naqsu l-standards. jemnu li din din titħol taħt il-gvernijiet nazzjonali miex ma taqax taħt l-Unjoni Ewropea. Setturi oħra bħat trasport jew is-sigurtà tal-ikel, aħna għandna standards Ewropej, u allura hekk għandu jkun biex aħna ngħidu ċittadini anke fl-enerġija nukleari. L-enerġija nukleari aħna nistgħu eh, ndaħlu eh, standards Ewropej. Kemna fuq il-liabilità u l-assigurazzjoni nistgħu nagħmlu natu proposta f'din is-sena biex ikollna eh, regolamenti vinkolanti. Fejn ikun hemm obbligu li jkun hemm assigurazzjoni għal kull ħsara. U qed inħarsu lejn regolamenti differenti fuq livell tal-istati membri. U lil minn hemm nixtiequ li jkollna qafas Ewropew. Imma anke mistoqsijiet oħra interessanti ħafna li nixtiequ nindirizzaw biex nirrispondi lis-sur munjar Irridu nikkonsidraw id-dritt ta' kompetizzjoni u li niggarantixxu il- prezzijiet għal għal impjanti ġodda nukleari. Din ma tiġix minni. Hemm domanda għal, għal suq ġdid. Din xaġa iġaġa importanti jiena anka naqbel mal-gvern Ingliż għaliex jixtuq li assiguraw illi l-impjanti tal-gas u anke dawk nukleari ikolna garanzija ta' prezz. Jiġifieri biex bekk eh, l-investituri fuq l-impjanti nukleari, pereżempju fl-Iran Unit, ikunu jistgħu ikollhom garanzija ta' tariffi sa 30 sena. Kun hemm garanzija fuq il-prezzijiet li jkunu anka koperti mid-budget eh, tar-Renju Unit. Kelli xi dubji ma nistanna li Repubblika Ċeka u Franza u anka l-Polonja jagħmlu dawn id-domandi simili wkoll. Fil-Finlandja hemm anke riċerka għaddejja mingħajr l-ebda investimenti fuq is-sigurtà għal dawn l-impjanti. Se jkollna opportunità f'Mejju biex niddiskutu eh, din il-mistoqsija din il-mistoqsija fil-Kunsill u naħseb aħna rridu nenfasizzu namlu enfasi fuq il-kondizjoni ta' sigurtà fuq l-impjanti nukleari u kifet nispera illi fit tini parti ta' din is-sena ikonna anka kontinwazzjoni ta' sigurta ta' direttiva ta' sigurta nukleari. Grazzi ħafna. Di bajtra usprache. Grazzi Komissarju issa naddu għal bqija tal-kellima, senjuri, edin lura ħafna. U għara dibattitu Ġifiri kħġabkom, kundu xiklanta ġan wara ta' għassi ta' fetzerra mbata tanna eh, rapporti uħrajna tanna għun speeches nkella musalahu. Naħseb illi stress tests li ħaj waslu għal din id-direttiva ġira s-sekurta. Naħseb li eżempju sabiħ ħafna ta' ċittadini li qed jingħaqdu għas-sikurtà. Għana kontenti ħafna li l-Kommissjoni d-deċidew li jarmonizzaw dan ix-xogħol. Allura għandna bżonn nappoġġaw din l-inizjattiva anki jekk xi pajjiżi jser eh, jinsistu fuq il-kompetenzi tagħhom. Iżda nħossu li s-sikurtà taċ ċittadini tagħna hija għal ġid komuni tagħna. Dak li għetam minn kommissjoni, riżultati tal-istress test, dan kollu importanti għal dawk il pajjiżi illi biss edin jaħsbu biex jibnu l-impjanti nukleari tal-enerġija. U dan juri illi aħna qegħdin nqisu standards ta' sikurtà u nipprovaw nigarantixxu dawn l-standard. Nixtieq nitlob kommissjoni biex tisħa aktar fuq kuntatti ma' pajjiżi ġiġin. Il-Kummissarju semma stress test fir-Renju eh, fil skużawni, fl-Ukrajna, żemm xi pajjiżi oħrajn illi qegħdin ukoll jippjanaw biex jibnu impjanti nukleari. L-ispejjeż jistgħu jkunu għolin wisq, jistgħu jippruvaw jonfqu inqas billi jużaw metodi irħasa u għalhekk nitlob illi jkun hemm azzjoni komuni fuq dawn it-tip ta' affarijiet. Grazzi issa minuta, signor Riera Madura. Grazzi ċer, komissarju. L-ewwel qed nixtieq eh, nfakkar illi stress test huwa eh, blat preċedent bħal inizjattiva. Għal darboħra l-Ewropa qiegħda 23. Hija xi ħaġa volontarja hija nuqqas indipendenza di xi ħaġa però li ħasbet il-grupp tiegħi. l-impjanti nukleari tal-enerġija kollha bdew mit-test ma mhux xuxur kollu sar li suppost sar. Hemm xi titjib li hemm bżonn li jsir millum għallum qabellada fuq xi impjanti. U nix nfakkar li mhux il elementi kollha u r-riski kollha tqiesu. Ġifieri minkejja l-fatt li r-riżultati kienu pożittivi, ma nistgħux insew li l-enerġija nukleari għad tija ta' riskju għalina. li ura ħna rridu nsuktaw f'xogħolna sabiex nkunu nistgħu noħolqu affas supervizorju fl-Ewropa li qed ċerta li jkun hemm sikurtà massima. Jiena nifhem tħassib tija komissarju, mikrofonu għakallim. Grazzi is-sur Turmes. Kummissarju dawn l-istress tests li ngħid. U maħfif li Franza, ma minn Franza u r-Renju Unit ħadu li ridu dal-paroli kollha li kellhom fuq strikes ta' tattik terroristiċi u tal-aeroplani, dawn xejn ma ġiet ittestjat. Jina nġej mill lussemburgu pajjiżar li kieku xi ħaġa jiġri kieku daqshekk la Lussemburgu jisfa fix-xejn. dawn l-istress test mhuwiex qawwin biżejjed, jiena biss nibża li dawn l-istress test sempliċement ser ikunu użati b'mod ħażin sabiex iwessaw il-ħajja ta' dawn l-impjanti nukleari u mustetajn l-Europa din biex ta' xogħol. Intom jgħadu minn xi ħadd mill-beach tal-Ġermanja għax inti tiġi minnem li inti qed titqbil konċumenti tat-taxxa. Il-Ġappun il konċumenti tat-taxxa qegħdin jħallsu iktar minn 100 biljun euro ħabba l-inċident li ġara. U fl-Ewropa manna ebda assigurazzjoni s-sura ta' nies. Fi Brussel kieku tagħmel biċċa xogħol tajba ferm li kieku taċċerta li konna prezzijiet tajbin għall-assigurazzjoni. Inti ma jistax ikollok minn naħa tal-Ewropa li ma jkollokx assigurazzjoni ta' xejn u mbagħad minn naħa l-oħra kollox huwa kopert. Grazzi, sank konna nżobbu mal-ħin. Istur Toġanowski, minuta. Grazzi, Sur President, Komissarju, jina kontent illi dawn il-test, dawn il-stress test tal-impjanti tal-enerġija nukleari saru, saru b'standard li ħafna kienu stretti ħafna u rew x'inhi l-qada fl-Ewropa. Wara l-inċident ta' Fukushima, ix-ċittadini jridu jkunu jafu illi dawn l-impjanti huma skont standards ta' sikurtà u li dawn l-standards ser jinżammu għaliex ħajkun hemm kontrolli repetuti fuqhom u nittama illi dan ir-rapport se jtaffi kol ċertu tħassib. Iżda Imċu tuffajt li jiena bad ma naċċettax, pereżempju jiena kieku mhux se nitrasferixxi s-supervizjoni ta' programmi nukleari fuq livell Ewro tal-Unjoni Ewropea fisser iktar burokrazija barra minn tant dawn l-istress tesurew illi is-supervisors nazzjonali huma professjonali mens u huma indipendenti. Kifet tittiet li hemm kooperazzjoni tajba ħafna bejnietom, t-partita esperjenza u dan kollu kien wasal bħala eh, riżultat ta' dawn l-istress test. Grazzi ta' sew is-sur Paxka. Grazzi ta' sew, President, komissarju. Aħna palissa qegħdin inħadmu xi 130 impjant nukleari li qegħdin ikopru xi 34% tal-produzzjoni tal-elettriku fl-Unjoni. Il-pajjiż bil-gbar sem tal-elettriku li huwa ġenerat mill-impjanti nukleari huma Franza sa 75% Umbat wara għandhom Slovakkja, umbat wara ġu l-Belġu. Aħna nafu illi terz ta' elettriku fl-Ewropa huwa ġenerat permezz ta' pjanti nukleari u aħna rridu naraw sa nagħmlu sabiex waqfu li jkun hemm Eh, falli minn dawn l-impjanti illi jisiru l ħsara kbira. U eh, aħna eh, rejna mill-istress tess li ebda mill-impjanti tagħna għandu bżonn jingħalqu għabbażi ta' sikurtà iżda juru illi qed jeħtieġ isir aktar biex intejbuhom. Allura u ta' min li kommissjoni jgħiduna naqra x'għandhom x'għandu bżonn isir sabiex intejbu is-settur tal-enerġija. Grazzi, signora Virz. Grazzi Monsignor, rezoluzzjoni fuq stress test Ewropej. Ija waħda li fallit u kif rajna maħabba l-inċident ta' Fukushima dawn servew bħala għalibi biex jippermettu li dawn impjanti jibqgħu miftuħa. Jekk inħarsu lej Katanoa u Fessenheim il-fatt li dawn inalqu u eh, il sikurtà tal-popolazzjoni li hija fil-bilanċ huwa biss il-tassib tal-operaturi u qed jagħmel iqlieħ illi aħna fil-verità isna. Ir-reatturi fil-Ukrajina wkoll ġew ingħataw permessi li jitkomplew jitħadmu u aħna wara li talimna Fukushima aħna irridu naċċertaw illi dawn jalqu il-lejun illi qegħdin jgħaddu l-flejjes li dawn l-impjanti. Aħna rridu nasbu sew dwar li nalqu dawn l-impjanti biex nħorżu l-baldej minn dan l-impjanti eh, u l-enerġija nukleari. Grazzi sew eh, Raveli Bolzer, naħseb illi il-bicċa kbira tal-impjanti tagħna urew nuqqasijiet fil-stress test għal dak li jessa Imma dan ma tqissew huwa biss taħt pressjoni illi l-negozji Ewropej ser jagħmlu dak li hemm bżonn u iħallsu 70 biljun euro li huwa meħtieġ biex itejbu dawn l-impjanti. Aħna ma rnexxina xejn neħilsu minn dawn il-problemi nukleari sissa il-problema sissa l-problema hija li Eh, nibda minnhom dawn l-impjanti huma sikuri, l-ebda minn wieħed minnhom huwa qed jaħdem sew. U jekk inti toqgħod ħallas għall-ispejjeż biex tħall biex teħles mill-skart nukleari u tirriċiklah, mela ma saħan bidlu xejn anki fil-ġejjieni. Eh, is-sur Siber, anzi, skużani, istanni il fisem il-grupp istur sibe. Komissarju, inti jett, illi inti ma mill tebda ħbib ġodda f'Pariġi f'dak li huma l-istress test, ma nasab għamilt ħafna bib fost ċittadini forsi mhux fost il-gvernijiet. Imma aħna qegħdin hawnhekk sabiex naċċertaw li kunem hemm sekurtà ċittadini tagħna u jiena naħseb li dawn l-istress test huma il-pass li għandna nieħdu. Ovvjament, din it-tip ta' teknoloġija nukleari għandha impatti transkonfinali huma perikolużi u u importanti li aħna nirrealizzaw il-fistati membri kollha għandu jkun għandha tkun ħassib tal-Unjoni Ewropea. Il-biċċaji. Jekk inti se tikkalkula l-ispejjeż kollha mill-bidu tal aħħar l-enerġija nukleari tiġi għalja. Allura aħna rridu naraw illi nkunu realistiċi b'dawk li huma l-ispejjeż. Nistgħu nħarsu lejn forom oħra ta' enerġija u mhux enerġija perikoluża il-forum kollha ta' teknoloġija u enerġija ser ikollhom xi tip ta' impatt, iżda huwa diffiċli tgħid xej pożittiv dwar l-enerġija nukleari. Grazzi sinu Vembrant. Grazzi Grazzi sew, kummissarju, żewġ punti li xtaqt nagħmel jien. Din kwistjoni u l-inizjattivi li inti għandek ippjanati. L-ewwel nett stress test inti qed li ħab min jaħseb li huwa maħfif wisq, oħrajn jħossu li huwa ibsin wisq, Bażikament il-provi narawhom fil-fatti. U aħna pajizna, pajizi għanna problema, per eżempju, li l-impjanti nukleari kollha ddew mistress test un wara wara manteniment ta' eh, manutenzjoni regolari ħarġu ħafna problemi. Ftrijan xtriju du tunej. U dan jgħidlek lekkem u mawt li u dawn istress test, ġifiri ħaġa li jintom ċi taħtmu fuqha Issa, fuq il-responsabilta naħseb li importanti ħafna. Jekk inti tfuka fuq dan li inti tkompli ta' fas fuq taraw tara li mhux se jkun possibbli li nkoplu għaddejjin dawn il-pjanti nukleari. Grazzi is-sur Flassak. Grazzi ċer Jiena ċert li jiena max fakkar memx għalfej fakkar il-ħat illi l-enerġi nukleja huwa komponent essenzjali għal taħlita enerġetika tal-biċa kbir tal-istati membri u l-istati membri deċidu huma kemm jużaw minna. Huma l-istati membri u l-aġenziji nazzjonali tagħhom li huma responsabbli bisħieq għas-sikurtà tar-reatturi u l-impjanti nukleari tagħhom. Irrid infakkarkom illi l-istress test illi aħna qegħdin iddibattu hawnhekk illum huma miżura li ttieħdu wara traġedja ta' Fukushima fejn aħna ridna nsaħħu il- il-situazzjoni tal-impjanti taħt il kondizjoni estremi u r-riżultati kienu tajbin jistris test mebda mod ma jistaw jinfluwenzaw evalwazzjoni standard ta' reatturi nukleari illi jissir il-mod regolari. Il-proposta li qed niddiskutu hawn li tippruvaw jikkonvertu dawn l-istress test eżattament f'dan u jipproponi li jkun hemm regolamenti ġodda, agenzijiet regolamentazzjoni ġodda għal dak li huwa s-settur Allura nixtieq nappellalkom biex ma toqgħodux tipprofu torgraw id-dinja minn Brussell u li terġgħu tevalwaw mhux din il-proposta. Grazzi, is-sinjura Tsavella. Sew affarijiet li xtaqt ngħid. Aħna rridu naraw illi il-pajjiżi ġirien tagħna qegħdin isegwu stress test li aħna niżilna fl-Unjoni Ewropea. ħagġa oħra, mizzin importanti fem. Il-fatt illi konna impjegati speċjalizzati f'pajjiżi illi għandhom dawn impjanti nukleari. Fukushima kella problema kbira mezz meta inqaled il-problema minħabba li ma kellhomx biżjed impjegati li kienu jafu xabdu jagħmlu. Ma kellux imħarġa sew. Jekk tiftakru sew ma permettewx illi persuni mħarġa kienu imorru minn eh, pajjiżi oħrajn lej il-Ġappun. Din hija problema. Biskejja l-universitajiet għal din it-tip ta' kwalifika għal dak il huwa l-edukazzjoni fil-qasam nukleari. Grazzi issa sur Uguċef. Grazzi President, Kummissarju. Il-fatt nifsu li għanna l-stress test ta' dawn l-impjanti nukleari hija waħda hija xi ħaġa li aħna nanfaħru. Mod partikolari fatt li il-metodi u l-kriterji li ntużaw kienu uniformi dan huwa pass kbir il qoddim biex ikonna eh, nifmu aħjar il-riski illi ġib maħħa l-enerġija nukleari. U in-nuqqassijiet li aħna sibna m'għandhomx ikunu lokat maqdir, għandu jkun prova li t-testiet kienu tajbin. U naħseb li r-riżultat tal-riżoluzzjoni hija waħda tajba għaliex aħna s qegħdin nitolbu li jkun hemm miżuri li jridu jittieħdu biex dawn in-nuqqasijiet u d-difetti jitranġaw. Iżda jiena ma nistax naqbel mad-dejat li ħajwaslu għal prezzijiet ola tal-enerġija Aħna nilqas ħaġa li għandna bżonn bħalissa fl-Unjoni Ewropea iktar prezzijiet għoljin, anzi rridu nifrizzaw dawn il-prezzijiet tal-enerġija jekk ankunu kompetitivi madwar id-dinja. Grazzi kollega. Surbaċiċis. Grazzi President, Komissarju, komunikat fuq il-evalwazzjonijiet tar riskju u sikurta fl-Unjoni Ewropea kixfu xeba problemi. Kien hemm eh, ħafna flejs li jiġu investiti fil-impjanti nukleari. L-Unjoni Ewropea ta' tħabbat ma' problema oħra bħalissa. L-MPPs iridu jingħalqu. Fl-Unjoni Ewropea dan huwa proċess li wkoll jiswa l-flejjes. Il-prinċipju li għandna bħalissa jiġifieri li stat membru waħdu huwa responsabbli għal l ta' dawn l-impjanti mhuwiex biss fil-kas ta' incident, għaliex li kieku hemm incident, kulħadd ħajħoss kull rokna tal-pajjiż u m'hemmx bizzejet esperjenzi u għarfin espert biex nittrattaw dawn il-problemi l għura aħna rridu nirrevedu regolamenti fuq is-sikurtà ta' dawn l-impjanti u jkollna prinċipji u regolamenti standard madwar l-Unjoni Ewropea kollha kemm Grazzi Signora Jordan. Sur President, Komissarju, Is-settur nukleari huwa qasam komprensiv. Sentej wara d-diżastru aħna nafu illi l-avvenimenti fil-Ġappun urew xogħol importanti għandu l-entità indipendenti u saħħita għal dik li hija il-monitora ta' sikurtà ta' dawn l-impjanti. L-idea mhux inni projbix l-użu tal-enerġija nukleari u laqas ma kien lan il-indajfu l-impjanti nukleari milli nimponu miżuri fuqhom li mhux se jtejbu s-sikurtà nukleari għalhekk jiena kontra r-riżoluzzjoni jekk ifiri bħalissa. Il-mistoqsija tiegħi li il-Kummissarju wa dan. Hija din il-Komissjoni kif qed tara r għol tal-entitajiet amministrattivi u għensek fil-ġejjini? Grazzi. Grazzi Nadol għaj. Senjura Klas. Grazzi, Sur President, eżis kollegi. Il-katastrofi enormi ta' Hiroshima f'xi sentejn ilu bidel il-mod kif aħna ħarsu lejn il-passat pajsaċ enerġetiku ta' sikurtà tagħna. Aħna nafu li l-enerġija nukleari u l-effetti ta' din l-enerġija eh, taffetwa u tolqot il-kulħadd fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. Għalhekk il-prinċipju ewlieni jrid jiġi applikat. Ġbiri prinċipju ta' sigurtà, imma ovvjament ħadd ma jitaħallat ħafna flejjes għal allura l-Unjoni Ewropea titterfa' responsabilità ta' teddida fuqna l-koll aħna rridu kooperazzjoni sieħa mal-frontieri kollha. Inti tinvolvi persuni li qegħdin jgħixu madwar dawn l-impjanti nukleari. Anki minna ħal-oħra, minn frontira l-oħra. L-Lussemburgu rrit jikun jafx qed jiġi f'Katemrem, aħna nkunu nġu formati dak li ta' dak li qed jiġri sabiex aħna nkunu nistgħu nfasslu pjana d-datta u xira u nkunu nistgħu eh, naqsmu l-responsabiltajiet tagħna. Grazzi Sur Banki. kumpletti tassew. Dawk li huma l-impjanti nukleari aħna għamilna testijiet tajbin tagħhom li jnexxew, lan kien illi naraw jekk dawn x'kinux ta' min jorbot fuqhom jew le, u nafu li hemm ħafna livelli li eh, jintużaw biex bħat jikontrolla s-sikurta tagħhom u dan l-iktar isir mill-istati membri u skont l-istati membri. Aħna fil pajjiż tiegħi għandna entità Eh, fejn hemm kontroll kontinwu ta' dawn l-impjanti u hemm aċċess online tad data kollha. Apparti hekk, Euratom u l aġenzija Atomika Internazzjonali wkoll ma valuti f'dan il-proċess fl u r-riżultat Riżultati juru l awtoritajiet nazzjonali jaħdmu b'mod eċċellenti flimkien. U jiena kon kontent ħafna li kontent ħafna li l-impjant nukleari tal-Ungerija kienu fost l-iktar sikuri fost l-impjanti kollha nukleari fl-Ewropa. Iżda aħna ma rridux illi noqogħdu nżidu livelli ta' sikurtà għaliex l-awtoritajt nazzjonali jistgħu jagħmlu tax-xogħol wieħedhom. Grazzi, Sur Obermeier. Grazzi President. Is-sistema ta' sigurtà Fukushima sfaxxat fix-xejn bit-tsunami. U dak li sar kien illi eh, rajna l-154 bej wieħed u ieħor reatturi fl-istati membri u dan eh, wera illi neħtiġu biljuni sabiex naġġornaw l-impjanti nukleari tagħna. Issa irdu naraw l-enerġija rinnovabbli l-ewwel qabel kollox din hija tweġiba ovvja. L-ebda sostenibilità, inċidenti, riski juru illi l-Ġermanja bir-raġun deċidiet illi tidbiet mill-enerġija nukleari. Hemm riski wkoll ma nistgħux nikkalkulawhom u dawn ir-riski rridu nqisuhom bis-serjetà, rridu neħduhom bis-serjetà. Grazzi. Onorevoli Makolajna Dineni, President, Komissarju, grazzi tal-li eh, tinsab prezenti hawnhekk illum grazzi għall inizjattiva tiegħek dwar l-istress test f'impjanti nukleari jiena nishti nifraħ li rapporter għal mozzjoni għal riżoluzzjoni eċċellenti nittama li din tgħaddi l-Unjoni trid iżżomm l-standards għoljin tagħha mod globali it test ta' jirrifletti il-pożizzjoni tal-Unjoni fir-rigward tal-MPPs fil-pajjiżi terzi huma kellhom jikkonformaw mal-ogħla standards ta' sigurtà, l ola standards possibbli wkoll. Ir-Russja, il belorussja wkoll għandhom jagħmlu stress test. Dan huwa fl-interess tal-Unjoni għaliex il-konsegwenzi jistgħu jinħassu fl-Unjoni wkoll konsultazzjonijiet ma l-istati ġirien ma tantx isiru. Il-pajis e, tiegħu qed jiċċelebra il-jum nazzjonali tiegħu u nittama li jkun jista' wkoll ifakkar il-standards ta' sigurtà għoljin. Grazzi, kollega, nifirħulek għal din il-btala l-jum nazzjonali li għandek f'pajjiżek l-onorevoli Moħroġ. Id-diżastru ta' Fukushima batilna messaġġ illi aħna rridu niverifikaw b'mod regolari s-sigurtà tal-impjanti tagħna. Mhux bil-fors illi eh, katastrofit ġanna nirrealizzaw l-importanza ta' dawn it-test u bekk irridu li konna approċ komprensiv għal dawn il-kontrolli tagħna iżda l-istress test ma suġġerewx illi aħna għanna nalqu xi impjanti nukleari b'mod immedjat imma suġġerew illi eh, neħtieġu aktar investiment fis-sigurtà. Sabiex niżguraw livell għoli ta' sigurtà aħna il-koll neħtieġu l-enerġija nukleari fuq livell Ewropew aħna nġibu 20% tal-enerġija tagħna mill-impjanti nukleari u tkun ikun diżastru kieku kellna nagħlquhom kollha kemm huma darba l dejjem. Grazzi, kollega. Issa sabiex nagħlqu il-kollega, il-Kummissarju Oettinger. Grazzi, President, onorevoli membri. Jiena nixtieq nirringrazzjakom għal dan l-approċ diligenti l illum u l-evalwazzjoni kritika tal-riżultati tal-istress test. Jien nixtieq ngħid illi bejn l-awtoritajiet nazzjonali u aħna stess wara l-istress test u r riżultati aħna kellna nikkoperaw mill-qrib. u dan kien ta' siwisa biex indirizzajna ċertu kwistjonijiet kontroversjali stajna il-wet u ċertu ħidma kena timijiet Ewropej u kena skambju reċiproku ta' esperjenza. Kuntatti mill-rib u kol u dan kollu iddaħħal fil-proposta tagħna għal direttiva ġdida dwar is-sigurtà nukleari. Fost laffariet affarijiet li għadid niprofaw niksbu għawnek huwa li nizguraw il-kompetenzi l-abiltajiet ta' l-uffiċjali nazzjonali ta' sigurtà tagħna. kol, li naraw kif il-monitoraġġ nukleari u l-awtoritajiet ta' supervizjoni nazzjonali jiġu organizzati fl-istati membri, fil-ministeri, sabiex niżguraw illi ta' bilħaq ikonna indipendenza. Il-ministru forsi ma jkollux is-seta illi jaħtar jew ikeċċi l-ispetturi u bekk neħtieġu awtoritajiet ta' supervizjoni b'saħħithom fl-istati membri. U fid-direttiva tagħna aħna ressaqna l-proposta illi jrid ikollna l-ogħla standards possibbli ta' indipendenza. U dan għandu jkun rekwiżit għal kulħadd. Ma rridux Awtorità Supervizorja Ewropea din m'għandniex bżonna. Iżda. Aħna rridu regoli Ewropej komuni li jmexxu il-kwalità, il-kompetenza, il setat u l-indipendenza tal-awtoritajiet ta' supervizjoni fl-istati membri. U din il-ħaġa għandha tiżviluppa bil-mod il-mod. Fi Franza kien hemm entitajiet entità ta' supervizjoni indipendenti mod partikolari, imma kien hemm kol kritika ta' istess l-istress test. Iżda aħna xorta irnexxinna nitalmu xi ħaġa dwar kemm huma siguri l-impjanti nukleari fi Franza. Issa il-persuni fl-Lussemburgu u ġirien ta' Franza jafu aktar dwar dawn l-impjanti nukleari, jafu aktar minn qabel u dinja trasparenza li rdu nimxu biha nafu li l-artikolu 4 u design tar-regoli attwali ser ikompli japplika id-deċiżjonijiet dwar l-enerġija nukleari u kol l-użu tiegħu fit-taħlita enerġetika ser jiġi konsidrat mill-gvernijiet nazzjonali. Bek f'April aħna ser resqu l proposta tal-Kommissjoni tagħna għal direttiva ġdida għas-sigurta nukleari dwar il-kumpens għad-danni, responsabilità għad-danni u rekwiżiti ta' rapportar aħna ser namlu proposti leġislativi tagħna f'Settembru. ser ikun hemm mm, rekwiżit minimu ta' assigurazzjoni, ser nissuġġerixxu eh, dan ir-rekwiżit fl-Ewropa imma biex dan jitwetta' naraw illi memżon bżonn ta' maġġoranza fil-Kunsill. din il-maġġoranza fil-Kunsill mhix neċessarjament garantita il-pjanijiet eh, ta' azzjoni eh, jeħtiġilhom illi jkun hemm eh, bidla fis-sistema ma nistawx naħdmu mingħajr l-istress test, neħtieġu sigurtà aħjar fl-Ewropa u rridu din il-ħaġa rridu nifmuha b'mod transkonfinali kulħadd irid jifhimha. U bekk matul is-snin jien naħdem dwar dawn id-direttivi, dawn iż-żewġ direttivi u jiena nħoss li issa ninsabu f'pożizzjoni tajba sabiex ikonna filosofija eh, ta' sigurtà eh, b'mod Ewropew għall-industrija tal-enerġija nukleari. Grazzi, kummissarju, issa sabiex nalqu din il-mozzjoni għal-rizoluzzjoni mres għal-kodat għall-industrija bekk nalqu d-dibattitu ser nivutaw għada f'nofsinar. Issa għana dibattitu konġun